aħna verament irridu illi konna tweġbit bil-miktub huwa id-dritt tagħna, però ma naħsibx li hija xi ħaġa sabiħa ħafna illi ngħidu lis sinjura Bienkowska illi ma rridux niltaqgħu magħha. Ma nafx, eh, dik hija opinjoni tiegħi imma ħassejt li kelli nagħmilha. Iva, jina l-proposta oriġinali tiegħi kienet eh, dik ukoll imma l-koordinaturi għatawa illi nieħdu pozizjoni iktar soda. U kienem eh, maġġoranza għawija għal daqstant kena naċċettaw. Pero jekk tridu xorta waħda tistaw terġaw tbidlu l-agenda għaliex issa qegħdin fil-plenarja u jekk tixtiequ li xorta nħalluha tiġi nistaw, però tiddu t-deċidu għax eh, va irridu ngħidula. Tajjeb, mela nistaw ngħidu li l-aġenda ġiet adottata kif eh, emendata. Issa, l-approvazzjoni tal-minuti tas-6 ta' novembru u l-20 u l-21 ta' novembru dawna s għom fil-files ta'kom u eh, jekk mawħat li għandu xie oġġezzjoni sal aħħar tal-laqa, dawn nistaw naprovawom u koll. Fil-file ta'kom s-sibu u rapport dwar iż-żjara ta' delegazzjoni minn dan il-komitat fil-Polonja bejn 18 u 20 ta' settembru. Avvis ieħor fu il-regolament dwar il-prodotti fertilizzanti l-ewwel trilogu informali se jsir għada fil-ħodu. Il-Komitat Meċċej huwa imko imma bħala il-fatt li MV għandu kompetenza esklusiva fuq eh, sustanzi eh, kontaminanti, il-rapporter Gardini se tmexxi il-negozjati fuq il-sustanzi kontaminanti l-lum għanna interpretazzjoni b'21 lingwa il-fajl tistaw issibuħ format elettroniku u din il-laqa edha tkun imxandra fuq l-internet. DG iTech eh, xtara kamera ġdida għal eh, video live streaming ta' li 360 grad se niprovawa illum wara nofsinhar eh, minn flok ma konna kamera li tifoka biss fuq il-kellim jew kellima partikolari se nkunu nistaw nidru eh, il-kol kemm aħna għaliex il-kamera tippermettih dan. Issa nistaw naddu għal l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna, l-ewwel punt leġislattiv l-euro vignett li eh, inġelu l-vetturi tqal iħalsu għall-użu ta' ċerti tipi ta' infrastruttura. L-awtur huwa eh, l-Onorevoli Dans, ek joġbok. Grazzi ħafna, Senjura President. Sempliciment biex intikom ftit ta' kontest dwar din id-direttiva. Fil-fat naħseb li l-isem mhux wieħed xiera għaliex eh, fih ħafna proposti biex propju nitbedu mis-sistema tal-vinjett Pero dan huwa titlu li dejjem nużaw, dan huwa titlu li ddeċidejna li nużaw aħna wkoll. Din id-direttiva tipprovdi qafas legali għal liċċarġjar ta' ċerta vetturi li iġorru prodotti tqal. Eh, għawek uh, qed namlu referenza wkoll għal Network 10T. Jiġifieri mhix kwistjoni li titlob li l-istati membri provdu ċerta eh, ċerta uh, aspetti iżda iktar tisħaq fuq ċerta spejjeż illi rridu jkunu koperti mill-istati membri. Lan huwa illi nisqu fuq il-prinċipju ta' min iniġġess iħallas u din ta' prokaw kol karozzi tal-passiġġieri qed nippruvaw imbidlu il-vinjett bċerta Ehm, miżati illi kollhom iħallsu dawk li jużaw ċerta partijiet tat triq. Rigward l-emissjonijiet, eh, fil-fatt it-trasport fuq it-toroq eh, huwa l-iktar li iniġġes il-trasport ta' in ġenerali jamont ta' 23% tal-emissjonijiet, it-trasport bil-karozzi 72%. Il-spejjes eh, ġenerati minn dan it-tip ta' tniġġis skont li EAA it-tniġġis eh, tal-ajru saħan sitra qed għassal għal nofs miljun mewt kull sena. Bil kull ma jmur dejjem iżjed talba għal eh, trasport fit-triq dan qed iwassal ukoll għal konġestjoni u għalhekk qed ikun hemm pereżempju dewmin eh, dewmin li jammonta għal ħafna spejjeż li u fil-fatt għal bejn wieħed u tnejn fil-mija tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. Lan eh, ta' dan ir-rapport huwa wieħed pożittiv, aħna rridu niżguraw illi s-sistema ta' prezzar effiċjenti titpoġġi fis-seħ mhux biex mhux biss innaqsu eh, dijossidu tal-karbonju, u iżda wkoll eh, emissjonijiet eh, oħrajn. U b'dan billi nimplementaw aħjar il-prinċipju ta' min nġess ħallas. Però nibdew l-ewwel l-ambitu ta' din il-proposta. Il-Kummissjoni qed tissuġġerixxi li nestendu l-ambitu għal vetturi ehm, tqal u kbar inkluż xarabanks. Eh, Il-raġuni għal dan kollu hija illi Attualment dawn il-vetturi l-kbar, inkluż ix-xarabank, mhux qed jagħmlu l-parti tagħhom ehm, għal dik li huwa impatt mm, li ikun hemm minħabba l-użu ta' dawn it-tip ta' karozzi. Barra minn hekk eh, din biex appuntu inżommu f'moħħna lil dawn il-hauliers um, sewwieqa ta' dawn il-vanijiet, aħna ninkludu l-dawn il-vetturi U għalek il-mizati għal dawn il trakiet il-kbar jibdew minn 3 tonnellati u nofs illi kull ma jmur dawn it-tip ta' vanijiet qed jintużaw dejjem iżjed għal ehm, ġar ta' ċerta prodotti. U din ix-xejra ser tkompli tkompli mixja fl-istess direzzjoni jidher. Walek aħna inħossu illi għanna Eh, ninkoraġġixxu Anzi, aħna għanna namlu xi tibdila din il-proposta minħabba li jekk ikun hemm miżati fuq kemm fuq distanza u mhux skont il-ħin, tkun qed eh, twaqqaf ċerta prassi ħażina bħal pereżempju li eh, sewwi jipprova jagħmel għalmu tiegħu f'dak il-ħin li huwa jkun ħallas allura isuq ħafna. Aħna sas-sena 2022 għanna ninkludu il-vetturi il-kbar biex jitħlu f'din is-sistema u sas-sena 2026 għandhom jiġu inklużi il-vetturi sar. Il-proposta tal-Kummissjoni għantalan illi testendi l-ispejjeż relatati ma' tniġġis tal-ajru tniġġis minħabba ħsejjes. Però jekk wieħed jagħti definizzjoni ta' dawn il-tip um, ta' dan it-tip ta' tniġġis ser iwassal għal peace Eh, eċċessiv, għalek aħna eh, nħossu li għandu jkunem eh, jkunem mizati suġġetti għal mizati fuq l-infrastruttura. U kif ġiġajet id-dati għandhom ikunu ta' sena 2022 għal vetturi itqal u 2026 għal vetturi iż-żar. Il-mizati ta' toroq jistaw ikunu mezz kif inti tħeġġeġ l-użu ta' vetturi b'emissjonijiet zero. Għalhekk aħna qed nipproponu illi kunem skont ta' 75% għal vetturi b'emissjoni zero. Barra minn hekk nipproponi li kunem perjodu ta' erba' snin ta' eżenzjoni għal dawn il-vetturi ta' tip Euro 6 biex bekk nkunu nistaw naċċelleraw l-użu ta' dawn il-vetturi b'emissjonijiet zero. Finalment, li nidentifikaw uh, din il-prassi hija importanti għaliex dawn il-miżati ta' toro għandhom jikkontribwixxu għall-infrastruttura ta' trasport. Għandna nifaċilitaw ukoll il-produzzjoni ta' vetturi b'emissjoni zero u l-infrastrutturi biex nkunu nistaw biex ikunu jistaw jintużaw dawn il-vetturi, naħseb illi jekk ma narawx ir-rabta bejn l-użu ta' dawn il-vetturi b'emissjoni zero u l-infrastruttura ser tkun diffiċli illi wieħed ibiddel il-femiet ta' ċittadini. Nistennew bil-ħerqa illi nisimgħu minn għandkom biex aħna ngħaddu din l-opinjoni tagħna lil kumitat Tran biex bekk anka indirizzaw dawn il-kwistjoni li żiet importanti. Very much since at 11. Mela, ġela darba fil-11 ser ikolna il-Ministru Bulgaru Mana inħeġġeġ illi nillimitaw eh, xiftit il-ħin il fih jesprimu ruħom il-kallima tana. Mela, nibdew biex shadow rapporters. Nibda bis-sur eh, Grip. Naddu minuta u nofs li l-kull shadow rapporter. Grazzi ħafna, Signora President. Fl-opinjoni tiegħi il-Komissjoni Ewropea faslet uh, bozz ta' direttiva proposta għal direttiva li miex fid-direzzjoni tajba u naħseb li dan għal ukoll is-sur seb li um, wieħed jiġbor miżati skont in-numru ta' kilometri illi tivvjaġġa il-karozza flok uh, skont ma jiġri fl-Eurovignettes jiġifieri sistema li taħdem fuq uh, il-ħin naħseb li pass huwa pass fid-direzzjoni tajba mill-naħa tal-utent ta' min juża l-karozza naħseb illi hija xi ħaġa iżjed ġusta u l-istess għan negozji. Madana kollu sistema vinjet hija utli. Tixtri vinjet għal ftit ħin u din tużaħħa meta trid inti. Iżda hemm ħafna biċiet ta' informazzjoni eh, li jiġu minn diversi unitajiet. Per eżempju, hemm informazzjoni li waslitilna li tgħid illi hemm xi karozzi li kollhom iħallsu għal vinjet skont il-ħin oriġinali illi fih xtraw il-vinjett fi stat membru ieħor u din tkun problema meta huma jivvjaġġaw l istati membri oħrajn. E, Suġġetti ġew prezentati kif ġew prezentati għaliex it-trasport jikkontribwixxi għal tniġis tal-ajru. Nuqqas ta' miżati ta' dan it-tip ukoll huwa element ta' politika. Nafu li hemm ċerta stati membri li qatt ma kienu favur dawn it-tip ta' mizati, Anzi, konsidraw illi jintroduċu dan it-tip ta' ħlas, anzi lanqas biss um, aċċettaw illi jintroduċu jew jaħsbu biex jintroduċu dan it-tip ta' miżati Għanna bżon nkunu konċi ta' dan u għanna bżon nżommu f'moħna anka situazzjoniet bħal dik fil-Ġermanja per eżempju, ċertu livell ta' armonizzazzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea huwa importanti. Is-sistema attualment għaddeja minn tibdil li rridu nikkonsidraw huwa l-iskambju ta' ideat bejnietna u x'nixtiequ narmonizzaw. Għanna nikkonsidraw kif l-istati membri jonfqu il-flus fuq dawn it-tip ta' għodot jew le. Nasab li huwa parti importanti mid-dibattitu dan kollu, però huwa importanti li narfu illi dawn il-fondi għandhom għandhom iku għandhom jorbtu ma' ċerta spejjeż, esempio spejjeż ambjentali. Xtaqtu kol insaqsikom u dan huwa l ħarpunt minn naħa tiegħi. Xtaqt insaqsi fil-fatt li l-Kummissjoni Ewropea kif biħsieba timxi mill-approċ Euroclass għal approċ eh, imsejjes fuq is-CO2. Għaliex dawn it-tip ta' bidliet ma ġewx ehm, introdotti eh, fil-direttiva. Minuta u nofs lil kulħadd. Naħseb hemmhekk tkellimt xi ftit wisq fit-tul. Issa, ngħaddi l-kelma li sinjura Meissner. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena ser nżomm fil-qosor. Grazzi ħafna lil Sur Sab għal dik il-proposta, għal um, rapport tiegħu, għall opinjoni tiegħu. Wieħed jista' jgħid illi għandek tħallas għal kull kilometru illi eh, suq eh, Allura bl-istess raġunar, wieħed għandu jħallas eh, anka għal il-prezz li ħallas tal-karburant għandu jkun skont kemm is-suq. Ovvjament da ma jistax iseħħ. Ma jekk aħna nħossu illi l-iskadenzi għal Batem um, eh, l-iskadenzi għal meta jitres u l emendi l-iskadenzi għal meta jiġu introdotti dawn l-elementi u għed rriti jargumenta fuq dan u koll. Bżon illi nżommu eh, data required t-nġis un illi aħna il il-fatt li aħna ser naddu mill-Euro class għal sistema ta' diossidu tal-karbonju. Ta' min wieħed jirrifletti fuq din il-bidla, però xiġri xiġri il-Ministru tal-Finanzi ser ikollu bżonn jagħmel erba kontijiet u niżguraw illi dan il-flus jiġi eh, allokat anka għal għall-infrastruttura biex l-infrastruttura titjieb. l onorevoli Ek. Grazzi ħafna, Signor President, naħseb illi dawn il-bidliet mixin fil direzzjoni tajba, aħna nappoġġaw mm, il-bidliet biex nitbedu mid dak li hemm fid-direttiva tal-Eurovignettes Nwet jista biss jittama illi l-affarijiet din id-darba jmorru aħjar mid-darba li għaddiet u li l-aspetti negattivi għal ehm, tibdil klimatiku u dawk ambientali u l-bidliet eh, li qed nintroduċu rigward l-utenti ta' triq eh, u anka s-sewwieqa ta' vanijiet kbar jiġu mm, dawn il-problemi jiġu indirizzati b'mod aħjar minħabba li jelġu eliminati l-lakuni eżistenti. Rridu nisqu fuq dan il-prinċipju ta' min imniġġes ħallas u wieħed irid tqisu koll il-ħsara ambjentali koll. dawn irridu jkunu koperti għal żoni, reġuni ġeografikament sensitivi jrid ikun hemm ċerta standards ta' protezzjoni li jitqisu il-trakkijiet taħt itnax il-tunnellata u anka il-xarabank ta' dan it-tip, ta' dan il-pis, irridu jiġu inklużi. Barra minn hekk irridu nevitaw id-dumping soċjali. Attualment jeżistu sewwieqa tal-vanijiet illi ġejjin mill vant u minn nofsinar tal-Europa li uh, jinsabu f'pożizzjoni zvantagġata meta mqabla ma' sewwieqa tal-punent tal-Europa. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Taylor. Grazzi ħafna, Signora President. Nishtiq eh, nirringrazzja l-Seb, prosit Seb għal-ħidma tijak. Naħseb illi dan huwa pass fi direzzjoni tajba. Naħseb illi l-proposta tal-Kommissjoni eh, hija tal-ispirtu tajjeb u fil-fatt il-fuq minn 60% ta' Tniġis ġej mill-karozzi tal-passiġġieri u għalhekk huwa kruċjali li huma u anke l-vetturi l-oħra jiġu inklużi fl-ambitu. Napoġġaw ukoll id-differenzazzjoni skont id-diossidu tal-karbonju u anka il-fatt li qed eh, nsejsu il-miżati tagħna fuq eh, il-distanza um, li wieħed ikopri. E, transazzjoni lejn l-emissjoni, lejn karozzi b'emissjoni zero huwa essenzjali, hija essenzjali jekk aħna rridu nilħu il-miri ambientali li um, stabilixxejna rrieħ, stabilixxejna li nfusna. Però tittinata importanza wkoll li l-aspetti oħra pal pereżempju il-particulate matter ukoll dawn għandhom impatti fuq is-saħħa kbar ħafna. Walek aħna rridu nippruvaw nelbuhom dawn il-problemi. Barra minn hekk irridu narfu illi s-settur tat trasport irid jibda jagħmel il-parti tiegħu. Aħna nixtiequ illi l-ispejjeż minimi irridu jiġu applikati għan network tenti kollu kemmu. Dan iħeġġeġ il-kompetizzjoni bejn diversi mezzi ta' trasport u nixtieq ngħid ukoll illi 100% tal-networks u huma koperti mill-miżati, u għalhekk għandna nagħmlu l-istess ħaġa għal dak li huwa trasport vetturi oħra fuq it-triq l-onorevoli um, illi miss um, Signora Evi. Grazzi ħafna l-rapporter għal din il-proposta u għall intervent tijaw biex eh, jitkellem dwar din il-proposta tal-Komissjoni. Naħseb illi dan il-Komitat Envi jista jisħaq u fil-fatt kamel seb jisħaq fuq il-prinċipju ta' min inġess iħallas. Jina naqbel ma' punta tluq eh, tal-Kommissjoni ġifiri lan huwa li nwessaw l-ambitu ta' din id-direttiva biex bekk ninkludu mhux biss il-vetturi il-gbar u tqal istanka l-vetturi l-ħfief u biex neliminaw ukoll is-sistema tal-Eurovignettes biex bekk wieħed ma jibqax ħallas għal perjodu ta' żmien iżda wieħed iħallas skont id-distanza li wieħed ikopri Nasab li jek laħjar mod. L-sfida però li għanna qoddimna hija illi din l-opinjoni leġislattiva tkun realistika kemm jista' jkun possibbli u anke ambizzjuża għaliex le wara wara l-wieħed iqis il-miri tal-2020 per eżempju illi aħna nassorbu 100% il-spejjeż ta' trasport Ah, u namlu tajjeb ukoll għat nġis ehm, ta' li ġej minn ħsejjes u anka mm, tniġis tal-ajru. Walek aħna għana ninvestu f'mezzi oħra ta' trasport li huma idealment ta' emissjoni zero. U għanna nqisu u koll it-tħul biex ninvestu Eh, fil-infrastruttura aħjar li tippromovi dawn it-tip ta', ta vetturi. Walek aħna irridu nabbandonaw kemm jista' jkun malar possibbli l-użu tal-karozzi eh, żgħar u privati. Grazzi, Signora President. Dan id-dossier huwa ftit problematiku fil-fema tagħna għalmenu il-mod kif se jiġu ntaxxati bl-istess mod il-vetturi li ġu minn barra u dak nazzjonali hemm minn eh, tieħdu deċiżjonijiet, xi wħud se jinżammu oħrajn jinbidlu u eh, pajjiż li eh, jivvjaġġaw ħafna karozzi fih bħal Franza pereżempju għandu jrid jagħmel manutenzjoni fuq il-netwerk tat-toro u anke hemm ukoll it-tniġġis u għalhekk hemm meħtieġ illi kulħadd jipparteċipa vetturi nazzjonali u anke dak li mhumiex. Hemm eh, problema oħra kbira li dan id-dossier huwa l-ewwel wieħed ta' dan it-tip illi qiegħed jimponi taxxa Ewropea u għalhekk eh, minħabba fek aħna se noqogħdu b'sebgħinejn. Grazzi. Mr. Dorfman. Grazzi ħafna issa is-Sur Dorfman. Għal minuta. Iva, grazzi. Naħseb li rapport miexi fid-direzzjoni tajba. Nixtieq sempliċement eh, nisħaq fuq żewġ jew tliet punti wa tajjeb illi l-vetturi iż-żar, anke l iż-żar kummerċjali jaqgħu taħt eh, il-kappa ta' dawn il-miżati. Di miex bis kwistjoni ta' miżati, hija wkoll kwistjoni tal-periodu ta' mistrieħ li huwa dovut għal dawn is-sewwieqa, għalhekk jiena favur miżati imsejsin fuq il-distanza li tiġi vjaġġata biex ikun hemm il-bidliet mixtieqa s sena 2025. Rridu niżguraw illi l-istati membri ma jerġgħux introduċu l-Eurovignettes qabel dan iż-żmien. Bekk għaliex jekk ġrijak, is-sitwazzjoni tal-Eurovignettes tkompli tiħżien. din il-direttiva għandha tkun fis għax mhix biss kwistjoni ta' titjib fl-infrastruttura ma ninsewx illi l-istess uh, motorways huma ta' liħ kbir għal ċerta kumpaniji. Rridu niżguraw illi ikunem bizzejet eh, flus biex intejbu il-ħajjiet ta' dawn il-persuni li jużaw dan it-tip ta' trasport. Grazzi. Kommissjoni jekk joġaba. Grazzi, Signora President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom u nirringrazzja b'mod partikolari lill-rapporter għal dan ir-rapport ta' sektajjeb il-Kummissjoni tilqa dawn l-emendi li qed jiġu proposti, aħna nafu li r-rapport huwa konformi ma' dak li proponiet is-Sinjura Ravon fil-Komitat Tran meta wieħed iqis il-miżuri li huma l-iktar pertinenti għall-ambjent, per eżempju, eh, sostituzzjoni tal-valuri ta' referenza b'valuri minimi, din fil-fatt hija xi ħaġa li tista' tiġi ikkonsidrata. Qed nieħdu nota wkoll tal-bżonn illi inqarbu iktar lejna l-iskadenzi li qed jiġu proposti għall-eliminazzjoni eh, gradwali ta' dawn it-tip ta' vetturi Nini għax ħagġa li nil-qawa u koll, u nil-qawa u koll il-bidliet li għed tipproponu rigward il-vetturi b'emissjonijiet zero biex bekk eh, jiġi applikat l-skont ta' 75% għal vetturi b'emissjonijiet zero mill-bidunet ta' implementazzjoni ta' direttiva. Rigward eh, illi l-identifikazzjoni fil-fatt il-Kummissjoni kienet favur illi ma jkunx um, ehm, liħ minn dawn it-tip ta' mizzati u li il um, flejes li jiġu ġenerati jintużaw l-istess infrastruttura ta' trasport, għalhekk aħna nilqaw il-punti li ġew miżjuda f'artiklu 9 ta' direttiva. biex bekk aħna ninċentivaw l-użu ta', ta dan it-tip ta' tħul Eh, xifti ta' klim ta' kautela mbagħad għaliex rajna li ċerta elementi oħrajn f'dan l-artiklu dejjem ġifiri ċerta miżuri favur is-sigurtà fit-triq u s-sigurtà għal dak li huwa parking dawn tneħħew forsi għandkom terġaw tikkonsidrawhom dawn l-aspetti. Mbagħad biex inwieġa pal mistoqsija li saret lil kummissjoni rigward il-varjazzjoni tal-tamizati u għaliex il-mod kif ġew kalkulati dawn il-miżati ma tpoġġewx fil-spiegazzjoni. Raġuni għal dan hija ċara ħafna għaliex Eh, din it-tip ta' data għal vetturi tqal u kbar mhijiex disponibbli għalmenu sa' issa. Eh, din it-tip ta' data għadha qed tiġi preparata u qed tiġi ikkalkolata. U ġala darba jkollna valuri ta' CO2 li huma verifikati dawn nkunu nistaw nippreżentaw mod ta' kif aħna nagħmlu din it-tip ta' dif differenzazzjoni. U għalhekk aħna eh, bħala kummissjoni id-deċidejna li nagħmlu dan u nagħmluh permezz ta' atti delegati. Ovvjament din hija kwistjoni politika kif tafu dwar jekk l-istati membri jixtiqux jittrattaw miżura ta' dan it-tip permezz ta' għatt delegati. Raġuni però għalix qed niproponu dan huwa għalix din tista tippermetti li ikun hemm tibdil assoċjat ma' bidliet fid-diossidu tal-karbonju f'qasir żmien flok ma noqogħdu nistennew eh, bidla tad direttiva kollha kemmi. Grazzi. Thank you very much, uh, Mr. Dance. Grazie. Uh, would you please try to be, yeah? Dance fil-qosor ħafna. Nirringrazzja kulħadd tal-kummenti u anke għall-Kummissjoni hemm ftehim ġenerali fuq il-prinċipji tal-fajl u hemm xi differenzi tekniċi me gruppu ieħor, però nistgħu nirsolvuhom f'diskussjoni naqbel illi hemm appoġġ għal prinċipji tal-Kommissjoni manki fuq kif aħna għanna dan il-sistema fl-Unjoni Ewropea kollha u anki għal pajjiżi illi eh, huma soġġetti għal liġi Ewropea anki jekk ma jkunux f'parti ta' mill-Unjoni Ewropea. Grazzi. Perfetti fil-ħin għanna emendi eh, Eskadenza skadenza l-emendi l-ewel ta' frar, vot fenvi fis-26-27 ta' marzu U issa għaddu għal-punt li jmiss ma' agenda u għanna skambju ta' opinjonijiet ma' Sur Deno Dimov, Ministru tal-Ambjent u il-Ma'. Hello everyone, so let's start our... Uh... Nibdew il-punt li jmiss fuq l-agenda. Nilqa il-Ministru Nino Dimov. Ministru tal-Ambjentu tal-Ilma. Parti mill-Presidenza Bulgara, u nixtieq nifraħ anke il-Bulgarija għal l-ewwel Presidenza tal-Konsell. Un nawguralkom suċċess f'dawn is sitxur xhur li ġejjin. Il-prassi normali fil-bidu tal-presidenza il-ministru il-ministri jiġu għajdunna ma l-prioritajiet tal-presidenza tagħhom. Dan il-każ fil-qasam tal-ambjent, klima u norganizzaw skambju ta' opinjonijiet mal-membri tal-komitat. il-ministru tkellem fuq problemi ta' sikurezza alimentari, illi huma anki suġġetti li huwa responsabilità tagħna. Mena natik il-mikrofonu. Grazzi. Se nitkellem bil-lingwa tiegħi, però nixtieq nistedinkom anke jekk mhux biżejjed eh, il-ħin illi illi għanna dispozizjoni illi nkomplu mbat nitkelmu wara u nirrispondi għal mistoqsijiet ta'kom. Nitkellem bil-Bulgaru, President, Viċi Presidenti, membri tal-Kumitat Envi. Jena kontent ħafna illi għat għawnek u membri tal-Kumitat tal-ambjent u saħħa pubblika u biex niprezentalkom il-prioritajiet tal-presidenza. Ir-rwol tal-Bulgarija huwa illi insaħħu l-identità tal ewropa Aħna nikontribwixxu għal diversità kulturali, mhux biss bl istorja u um, kisbit kulturali, imma anki billi tat l-Europa l-alfabet ċirilliku. L-Bulgarija proteġit l-Europa kontra l invazjoniet fit-sekoli u aħna għamilna anki kena ħafna sakrifiċi. U għadna aħna l-gwardjan tal-taxlok tal-Europa. Bulgarija, il-Bulgarija hija fi ħafna biodiversità. Issa, aħna edin nikonsidraw il-tkabir ekonomiku rizvolup u fl-istess ħin il-bilanċ fil-protezzjoni mal-ambjent. Aħna se naħdmu attivament bħala presidenza fil-Konsil biex inżommu dan il-bilanċ. Bħala presidenza tal-Konsil u importanti ħafna lina illi nistabilixxu. Dialogu effettiv u miftuħ mal-Parlament Ewropew bħala leġislatur, ko-leġislatur. U dan din il-prezentazzjoni tal-prioritajiet tagħna fl-ambjent hija parti importanti tar-relazzjoni tagħna mal-Parlament. Illi naċċettaw l-isfida tal-ewwel presidenza bulgara jina nishtiq nikonferma li jina lest ikolli dialogu biex nsib soluzzjonijiet u rizultati bħala protezzjoni ta' ċittadini Ewropej u tal-valuri Ewropej. Bażiċi. L-Ewropa u ċittadini għandhom bżon ta' iktar sikurta, stabilità u solidarieta. is e sikurta billi tiżgura u tipproteġġi il saħħa tal-pjaneta u tal-persuni. Stabilità li konna ambjent kompetitiv billi konna eh, tkabbir biosostenibli ekonomija eh, nadifa u anki transizjoni lejn l-ekonomija ċirkolari. Solidarieta bazata fuq il-koezjoni u l-konverġenza ta' soċjetà ċivili u fl-istess ħin nieħdu konsiderazzjoni eh, l-speċifiċatajiet ta' reġun. Aħna fil-programm fil-programm tagħna ifukajna fuq it-tranzizzjoni lejn l-ekonomija ċirkolari billi nimmitigaw ukoll fl-istess ħin l-effetti fuq l-ambjent. Aħna se naħdmu biex ikonna tkabbir sostenibli u kondizjoni tajba u ambjent għal soluzzjonijiet sostenibli. Il-prioritajt tagħna huma l-ekonomija ċirkolari u l-eko innovazzjoni. Nilqaw il-mini pakket li ġi adottat mill-Komissjoni l-ġimgħa li għaddiet aħna qegħdin nippjanaw li nipprioritizzaw l-istrateġija tal-plastika billi norganizzaw Eh, konferenza f'Marzu u rridu anki nżidu il-riċiklar u nixtiequ naqsu anki l inċenerazzjoni tal-plastika. Abbażi ta' dawn id-diskussjonijiet se u lejn l-adozzjoni tal konklużjoni tal-Kunsil f'Ġunju illi se jservu bħala gwida għal kommissjoni lejn il-passi li miss u il-miżuri illi hemm bżonn jiġu implementati bħala priorità. U jiena hawnhekk nixtieq insemmi illi dibattitu se inkludi wkoll il-komunikazzjoni fuq l-interfaċċa bejn il-prodotti sostanzi kimiċi u iskart. Anki il tniġista l arja hija um, problema ambientali u anki soċjali irridu namlu ġestjoni u mitigazzjoni tal-sustanzi li iniċsu. Din hija problema mhux biss fl-Unjoni Ewropea. 16 l-Stat membru skont il-Kommissjoni Ewropea, ma l-Unjoni Ewropea kollha mhux biss dawk l-istati. U għal din ir-raġuni aħna sen namlu sforzi lejn inizjattivi biex ikonna soluzzjonijiet innovativi għall-intejbu eh, kwalità tal-arja u biex dawn il-mekkanizmi jisir iktar popolari biex niproteġu is-saħħa tal-ċittadini u tal-ambjent. Dan se jkun l-argument tal-konferenza tal-livell oli li qed norganizzaw flimkien mal-Kummissjoni fil-5 u 6 ta' frar f'Sofja. Il-kwalità tal-arja se niddiskutu anki bħala suġġett fil- fil-Fapril Nishtiq nistedinkom biex tiħdu sem fid-żewġ avvenimenti. Il-priorità tagħna hija anki ir regolamentazzjoni aħjar u anki implementazzjoni aħjar tal-leġislazzjoni ambjentali. Meta wieħed is responsabilità maqsuma tagħna mill-leġislazzjoni attwali fiha ċerti miri illi joħolqu situazzjoni imprediċibli. Barra minnek, hemm problema u wkoll bejn il-leġizlazzjoni um, ambientali minna ħawa u anki leġizlazzjoni fil-agrikultura, l-enerġija u klima. F'dawn il-kontradizzjonijiet hemm bżon insibu ġestjoni aħjar biex ikonna implementazzjoni aħjar u biex ikonna rwol aħjar. Barra minn dan f'April fil-Konsill informali se nitkellmu anki fuq il-greening tas semestru Ewropew waqt il-laqa tal-Kunsill ta' Marzu. U biex nevitaw spekulazzjoni negativa jew interpretazzjoni sbagliata nixtieq ngħid illi hemm konsens politiku fl-Ewropa fuq il-kwistjonijiet tal-bidla fil-klima u miżuri neċessarji u l-Bulgarija parti minn da' President, jena sen naħdem biex nżom dan il-konsens. Fix xhur ġejjin, aħna sen nipreparaw għal COP 24. Bid-dialogu faċilitativ għal preparazzjoni tal negozjati. Kwestjoni ta' adattament, u anki biex ikun hemm mobilizzazzjoni aħjar ta' rossi finanzjari mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Il-qafas legali ġdid ta' dekarbonizzazzjoni ta' trasport hija pilastru ieħor li se naħdmu mod attiv. Se nimmiraw biex ikun naftejn politiku fin-negozjati mill-Unjoni Ewropea fuq il-proposta fuq l-emissjonijiet fuq il-monitoraġġ tal-emissjonijiet ta' CO2 u r-riportaġġ Għan kena diskussjonijiet fuq din proposta għal standards ġodda għax din proposta hija importanti ħafna l-Europa u għal-ċittadini tagħha u għal-industrija tal-vetturi. Edin anki n-organizzaw dibattitu nistarjali biex ikon gwida politika Biex nara il-presidenza bulgara tal-Konsil għanda l-presidenza f'moment importanti tal-Unjoni Ewropea. Għanna kriżijiet diffiċli u li konna sejnjew fi żmien ta' prosperità. Jena nħoss li li sfidi għamluna aktar b'saħħitna, ġabuna aktar fl-imkien u rridu niftakru li manna għanna nieħdu xejn for granted, rridu nirrispondu għal kriżi bil-biktar Europa, għax il-futur huwa tal-Europa, u Europa ta' għaqda ta' prosperità u ta' solidarietà. Aħna ma' din iktar b'saħħitna. Grazzi. Grazzi ħafna, Ministru. Issa, il-koordinaturi tal-gruppi politiċi u anki rappresentanti oħrajn illi jishtiqu jagħmlu lek mistoqsijiet u kifat nibda bil-koordinaturi. Sur la via. Grazzi, Ministru, tal-prezenza tiegħek hawnhekk fil komissjoni fil-Komitat tal-Ambjent. Fuq il suġġetti li inti raj, li inti għazilt bħala prioritajiet tal-Presidenza. Din il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ koleġislaturi importanti Kunsill u Parlament. Illi jiddeċidu skont it-Trattat ta' Lisbona linji ta' politika li l-Unjoni Ewropea timxi fuqhom. U importanti li inti semmejt kemm importanti ċerti pakketti leġislativi li il-Kunsill għandu intenzjoni jiddiskuti fil-presidenza tiegħu u naturalment eh, mill jibda bil-ekonomija ċirkolari tnaqqis tal- tal-skart u riċiklaċ aħna naqblu perfettament wara l-ftejim illi il-ħaqna mal-preċedenza eh, estone fuq il-pakket leġislativ biex naslu għal lejn implementazzjoni u biex naddu għal kontenuti tal-ftejim il-prioritajiet l-oħrajn, kwalità tal-arja, protezzjoni tal-ċittadini, eżekuzzjoni tal-leġislazzjoni ambientali skont il-prioritajiet, greening tal-politika tal-bidja, dawn huma kollha uh, eh, soġġetti importanti għal-Parlament. Però hemm periklu illi minnaħa tagħna naraw, speċjalment fuq dak li għandu xaqsam mal-kap, illi qed tersaq lejn rinazzjonalizzazzjoni tal-politika u ma nixtiqux li dan jiġri. Il-mistoqsija tiegħi speċifika hija din illi hija mistoqsija għal-qalbi fuq il-direttiva li mis fuq l-ilma ta' xorb. Fl-2015 l-Unjoni Ewropea kella teżamina l-, l, l, l, l, l, l, l, l l-allegat numru 1 li ma aġġornat u hemm referenzi ċari fuq il kualità tal-ilma u f'ċerti zoni tal-Europa u hemm prezenzi ta' sustanzi mumiex illi mumiex um, ehm, accettabli mux suppost ikon aktar minn milligram għal kull litru. Waqt li WHO u istituzzjonijiet oħrajn eddin jgħatu um, limitu ta' 2.4 mg għal kull litru. Nishti nistaqsi illi e, e, il-Komissjoni Ewropea tajt li għanna nerġaw namlu revizjoni ta' dawn is-sostanzi radioattivi. U dana nixtieq nistaqsik jekk hux possibbli dan meta wieħed iqis li l-ilma skarsa, risorsa skarsa u għandna bżonn ta' din il-riżorsa. Grazie, signora Bonaf. Grazie, President. Insellem il-Ministru u nishtiq nifraħlek darbtej kemm għal-presidenza u anki għalix hija l-ewwel presidenza ta'kom. Intkom fidejkom għandkom dossiers leġislativi importanti ħafna minnaħa tal-SND. E, e, għandkom ħafna e, xtamlu fuq il- l-emissjonijiet tal-vetturi u anki fuq it-trialogu fuq il-monitoraġġ tal-emissjonijiet ta' CO2 mill- trakiet ta' eh, rapporter zoffoli. Dawnu ma' kolla setturi li huma kruċali biex nirrispettaw il-ftejm ta' Parigi u anki biex intejbu il-kwalità tal-arja għal ċittadini tagħna. U inti mbagħad tkellimt fuq il-mini pakket fuq l-ekonomija ċirkolari, l-istrateġija tal-plastika illi għadhom kif eh, ġew diskussi u għandhom kif ġew approvati fl-aħħar fl-aħħar eh, plenarja. Mbagħad hemm dosjer ieħor fuq l-ekonomija ċirkolari li hija priorità li inti semmejt u f'dan il-rapport jiena kont rapporteur u eh, il-ħaqna eh, ftejm provizorju wara negozjati li kienu pjuttost komplikati u dan il-ftejm però għad fidejn il-segretarjat tal-Kunsil u nittolbok tejni biex immexi eh, dan il-file u biex nkunu nistaw naslu għal rizultati U biex nkunu nistaw anki l-implementaw mbagħad il eh, rizultat ta' dan ir-rapport. Jiena kont kuntenta wkoll nisma' illi fost il-prioritajiet tagħkom hemm l-iżvilupp tal-eko innovazzjoni. Dan huwa suġġett importanti, diffiċli ma importanti għax illum għanna bżon ta' soluzzjoni teknoloġiċi, innovazzjoni biex ikonna prodotti li rispettaw is-sostenibilità fil-ħajja tagħhom kollha u jippermettu anke ekonomija ġdida. U fuq dan it-tolbok tagħti stimolu biex il-Kummissjoni taġġel u tmexxi l-proposti li impenjat ruħa li se tippreżenta, però jien nagħmellek mistoqsija, kiridu nbidlu l-mudell biex ners u lejn zvilup sosteniblu fl-Europa qabel oħrajn biex ikonna vantaġġ kompetittiv u għaċar li dawn ma jkunux ma jistawx ikunu suġġetti li rigwardaw biss l-ambjent. E, aħna irridu nibbażaw ruħna fuq ekonomija li tirrispetta l-ambjent. Inti taħseb illi se tasal għal eh, dokument eh, anki illi jaqbel miegħu il kunsill tal-Kompetitività illi jista jagħti kontributjaw lej l-ekonomija tagħna. Grazzi. Grazzi li kull kelli mandu jirrispetta. Zewċ minuti, Signora Gerling, grazzi. Anki jien nil nilqal Ministru. Nishtiq, nitkellem fuq kustjon li mhijiex fuq l agenda legislativa, però il-presidenzi ma jirrigwardawx biss il-presidenzi. Anki jekk din hija ħaġa importanti imma huma jridu anki jikkontrollaw l-opinjoni pubblika u jina naħseb illi il-problema tal-kwalità tal-arja hija li għal ċittadini tagħna. U u fil-rapport tal-Aġenzija Ewropea qed nara li anki l-Bulgarija għandha din il-problema tal-kwalità tal-arja illi għandhom anki stati membri oħrajn u jiena nixtieq nara xi azzjoni hawnhekk. Illi mhux qed nistenna leġislazzjoni imma arrija minn stati membri li huma preparati jieħdu azzjoni serja fuq il-kwalità tal-arja. Għax ħafna stati membri għanna wis anki u l-aħar lista hija twila wkoll tal kommissjoni Hija kwistjoni li fl-opinjoni tagħna waslet għal punt ta' kriżi. U u dinja punt importanti illi intkom tistaw tamlu xi azzjoni fuqa bħala presidenza. Nixti tajdinna eh, x-tip ta' azzjoni tista' twassal għalija il-presidenza ta' kom biex tipprova tirsolvi din il-problema. Gerbrandi. Grazzi President, grazzi Ministru Dimov tal-li għata unek fostna. Tlet mistoqsijiet osra l-ewwel fuq il bidla fil-klima, inti tkellimt fuq kunsens li għanna fl-Unjoni Ewropea u fil-presidenza bulgara fuq il-tibdil fil-klima, ma personalment inti kont qiegħed tiddubita fuq il-tibdil eh, klimatiku u hekk imħabba l-attività umana. U tkellimt ukoll fuq il-fatt tal- tal-livell tal-bahar li għetitla. U peress li inti sa tkun president tal konsil tal-Ambjent, nishtiq nkunu nafu eżattament xini għal-pozizjoni tijak fuq il-tibdil tib klimatiku. Il-klimatiku. Pero, eh, il-Bulgarija inaqdet ma' Polonia biex tisfida l-leġislazzjoni fuq l-standards eh, għal-emissjoni għal l eh, impianti ta' kombustjoni. U dan se jkollu effett importanti fu l-arja anke fil-Bulgarija. Tista' tispjegali kif tista' tkun waħda mill-priorità tagħkom waqt il-fistessin qegħdin tisfidaw l-istandards legali ġodda. U eh, anki, President, l-istrateġija biodiversità l-2020 nafu l-indikaturi li mumma, però etnara xejn fu il-biodiversità fil-programma tiegħek. Però jek irridu aħna nersu lejn il-miri tal-biodiversità tal-2020 għanna bżon ta' azzjonijiet urġenti u nistaqsi jekk il-presidenza bulgara tixtieq tagħmel xi ħagġa fuq il-biodiversità fis-sittur ġejjin biex salva il natura fl europa Grazzi. Grazzi, koneċna. President, Ministru, jena nifem illi l-ekonomija ċirkolari u l-leġislazzjoni fuq l-iskart huma argumenti importanti ħafna, pero aħna għanna pakket ieħor li ġi adottat fl-aħħar plenarja ta' Strasburgu, ċoħe fuq il-klima li tirigwarda tlet dokumenti. l ucf governanza u il-biokarburanti. U anki fuq l-efficienza enerġetika. Enti ma semmejċ dawn is-suġġetti, u allora jina nistaqsik, jekk enti t tmexxi dawn il-kwestjonijiet il-qoddim, il kwestjonijiet il il kwestjonijiet il qoddim Eh, b'implementazzjoni diretta tar rapporti u eh, leġislazzjoni jew anki fil-forma ta' trialogi. X'inhi l-opinjoni tiegħek, x'nistgħu nistennew mill-attività tiegħek fl-trialogi u anki kwistjoni oħra fuq il-biokarburanti. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq il-phasing out tal-biokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni? fi skadenza asira u anki zejt tal-palma l-evoluzzjoni tal- eh, tal-żejt tal zejt taż tal palma nixtiequ aħna nagħmlu fejża tagħhom sal-2020. Mis-Sinjora Mellawn. Misha, u mela bekk nalqu l-ewwel round ta' mistoqsijiet. Issa naddu l-mikrofonu l-Ministru biex jgħati l risposti tijaw. Grazzi. Il-kwestjoni il-mistoqsijiet li għajimtu ma' importanti ħafna. Jena nkun nistanati nagħti dettalji li għalu li l-prezentazzjoni għalu li biex namla qasira u għalek ma nkludejċ il-soġġetti kollha illi xtaqtu dina eh, eh, eh, parzialment qed nirrispondi għal waħda mill-mistoqsijiet tagħkom. U mela ħanibda kronoloġikament, anki din il-mistoqsija mbagħad niġija fuqha. Sur Lavija, kull ma huwa relatat mal-saħħa ta' ċittadini huwa importanti Jina tkellimt fuq il-kwalità tal-arja, però ma jfessirx li l-ilma eh, ta' xorb mhuwiex importanti. U eh, anki l-elementi l-oħrajn ta' saħħa huma importanti. Barra minnek, il-Kommissjoni Ewropea tajt illi aħna fil-Bulgarija għanna għanna kwalità tal-ilma ta' xarb tajba ħafna. Pero jina unek mux għedni riprezenta il-Bulgarija, ma għedni riprezenta l-kull msil u għed nitkellem fissem il-presidenza għawnek. Il-rizultati tal-direttiva fuq l-ilma ta' xorb u rew illi l-implementazzjoni ta' direttiva hija waħda mill-komponenti importanti ta' garanzija fl-Unjoni Ewropea. U fl-istess ħin f'dan il-revizjoni kien hemm problemi illi jridu nindirizzaw dawn jirrigwardaw l-informazzjoni li natu għal utenti u l-standards, ecc. Għet nistennew proposta mill kummissjoni biex jamlu revizjoni ta' direttiva u li tamma li titkellem fuq dawn il-kwistjonijiet. U jina zgur li sekonna direttiva se għatu livell uguali ta' protezzjoni ta' saħħa tal-bnidem minn dawk l effetti ta' ħsara Aħna narfu l-importanza, però qed nistennew anke l inizjativa tal-Kummissjoni Ewropea. Signora Bonafè, <clears throat> għamlet mistoqsijiet importanti fuq l-ekonomija ċirkolari, l-eko-innovazzjoni u tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Nibda bl-ekonomija ċirkolari L-ambjent huwa eżempju perfett ta' eh, ekonomija ċirkolari, għanna nitalmu mill-ambjent kif aħna nfasslu aħna ekonomija ċirkolari. L-eko innovazzjoni hija priorità għat trio ta' presidenzi, għax għal ħafna darabi fl-Unjoni Ewropea kien hemm kriżi. U jiena naħseb illi l-Europa hija kapaċi tinventa ruħha u erġajna lura lejn il-prosperità u aħna fil-presidenza tagħna nixtiequ ninkoraġġixxu din l-inventiva tal-Unjoni Ewropea biex namlu sforzi fl-imkien. Dan huwa dibattitu importanti ħafna illi probabilment se jkun ħafna itwal mill-presidenza tagħna, però eh, se jkun anki taħt attenzjoni tal-presidenzi li se jseguna. Jiena ma naħsibx li dawn huma problemi li nistgħu nisolvu f'sitt xhur jew għax sena dan huwa proċess li nistgħu nibdew u niffaċilitaw. U bad fuq il-pakket tal-skart. Enti tkellimt fuq dan ukoll l-Estonja għamlet diġà ħafna minna taħħa u eh, għamilna pass il-qoddim fil-presidenza tagħhom fuq l-iskart u fi frara aħna se nippruvaw nintroduċu dan il-pakket eh, fil-koreper biex inkomplu f'din il-direzzjoni. U bat eh, kienem nitkellem fuq il-kwalità tal-arja. Bżon iva jittihdu mizuri dan u għafat. dana jista' jisir bliġi leġislativa ġifiri. minnaħa li eea fl-Europa kienem rapport fuq il-temperaturi eh, olin bħala medja pero ma milna xej fuq dan u rridu naħdmu fuq u dawn huma eh, il-Balkani tal-Punenti li huma parti mill-Europa, ma rom mux tal-Unjoni Ewropea. Aħna għanna nato anke perspettiva li dak ċittadini li jikkonsidraw li l-Unjoni Ewropea hija eh, post tajjeb għalihom. Għal dastant, bħala miżuri speċifiċi nixtieq anki ninkludi dawn il-Balkani tal-Ponant. E, student il-Ministri tal-Ambjent biex jiġu fil-forum ta' Sofja fil-5 ta' frar fejn se nitkellmu fuq l-eko innovazzjoni u mbagħad fuq il-kwalità tal-arja illi hija priorità tal-Bulgarija. U allura qed inħarsu lejn l-eko innovazzjoni biex intejbu il-kwalità tal-arja u nittama li dan se jinkludi anki dawk il-pajjiżi fid-dialogu tagħna, il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent għax nafu li l-arja ma tirrispettax il-frontieri u l-saħħa e importanti għal ċittadini. Gerbrandi tkellem fuq uh, kwistjonijiet diversi, xħut minnom personali. Kifat fil-bidu jina stan rispondi anke għal mistoqsijiet personali, ma jina unek jgħat bħala ministru bulgaru, bħala president tal-Kunsil. Allora il-konverzazzjonijiet personali nistgħu nagħmluhom barra minn din l-awla u jiena kontent nitkellem miegħek personalment. Fl-istqarrija tiegħi jiena għad li fl-Ewropa hemm kunsens politiku u dana e, e, e, nerġa' ngħidu li il-kunsens huwa importanti biex nilħu il-ċerti miri u x-xjenza dejjem dejjem tfittex m'għandix twemminiet. minit Eh, tati argumenti biex il-politiċi mbukju jistaw jaslu għal konsens. U l-konsens u essenzjali biex jisir azzjoni. Allora l-presidenza tixtieq iżomm dan il konsens U għal din ir-raġuni jiena semmejt eh, il konsens fil-diskors tiegħi ta' preżentazzjoni. Umbat kwistjoni oħra. ċoe li l-Bulgarija inaqdet mal polonia biex tikkontesta eh, liġi tal kommissjoni. e Il-kwalità tal-arja hija priorità importanti tal-Bulgarija u anki ta' 16 il-pajis iħor u forsi anki ta' 28 stat membri u dana mux qed imur kontra il fat li aħna qegħdin nikkontestaw liġi bħala proċedura legali fuq kif ġiet adottata, il-leġislazzjoni għandha tiġi osservata, rispettata. Hemm nuqqasijiet, infrazzjonijiet u mandux ikun hemm u jekk il-qorti tħoss illi aħna naraġun raġun eh, tajjeb imma anki jekk ettina tort imma l-istat ta' dritt huwa waħed mill-valori importanti u aħna għandna dritt nikkontestaw il-leġislazzjoni. U għal din li raġuni aħna għadna mal-Polonja f'din it-talba. fuq il-fat li niproteġġu n-natura aħna nistgħu nkunu eżempju għax aħna wieħed minn dawk il-pajjiżi bl-ikbar perċentwali ta' natura 2000, iktar minn 34 fil-mija tal-pajis u taħt jidħol taħt dan il-programm. E, l-iżvilupp li għandu jiġi bilanċat bil-protezzjoni tal-ambjent, il-biodiversità, dawn huma eh, it-tnejn importanti l-ekonomija u l-protezzjoni tal-ambjent biex iċ-ċittadini ikunu jistgħu jgħixu fi prosperità ma nistgħux inżidu eh, eh, minn naħa jew minn l-oħra. Irid ikun hemm bilanċ u bil-bilanċ biss il-ċittadini jista' ikollhom ħajja aħjar. is sinjura Koneċna. Jena kif provajt nirrispondi fil-bidonet ta' risposti tiegħi fuq l-efficienza enerġetika u fuq il-regolament fuq il-governance. U eh, direttiva fuq il-sorsi li ġeddu. Il-presidenza tixtieq kompli taħdem fuq il-pakett tal-enerġija eh, nadifa E bazata fuq il-passi li tieħdu għat il-presidenza Estone. Il-presidenza Bulgara u kol tistenna illi nibdew it-trialogi fuq il-regolament fuq il-governanza. U anki fuq la bozza direttiva fuq l-efficienza enerġetika u fuq is-sustanzi li ġeddu. Aħna et nistennew diskussjonijiet intensivi u pozitivi mal-Parlament Ewropew se jkonna negozjati ma'kom u nittama li trasparenti u kostruttivi. Nishti nisħax xaħġa unek, punt importanti, intkom kolla membri tal-Parlament Ewropew eh, tirrappreżentaw il-gruppi soċjali differenti, l-interessi differenti tal-kostituenti ta'kom. Ta allora għandu jkunem bilanċ bejn dawn l-interessi kollha. Jiena hawnhekk fejn qiegħed hawnhekk qed nirrispetta 28 stat membru li qed ifittxu bilanċ ukoll. Allora eh, l-xogħol tagħna komuni huwa importanti biex insibu bilanċ illi minnaħa waħda huwa bilanċ tal-istati membri u minnaħa l-oħra huwa importanti eh, il-wintkom responsabbli għalih il-bilanċ tal-interessi tal-ċittadini kostituenti ta' komunità ma li dana se jkunem di tkun tiqa miftuħa għal eh, diskussjonijiet seri. Grazzi mela, t-tieni round ta' kellima. Jekk joġobkom id-dumux fil-mistoqsijiet li tamlu minuta, Sinjura Xulza l-ewwel kellima. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sur Dimov peress li waħda mill prioritajiet tal-Bulgarija l-Balkani tal-Punent kif għat inti u koll u l-integrazzjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea jien għandi mistoqsija fuq ta' natura ambientali u forsi wkoll ta' taħt l-ambitu tal prioritajiet tagħkom sena ilu u mhux għall ewwel darba kien hemm diżastru enormi ekoloġiku minħabba skart mill-baħa mill-, mill l-intefa fil-bahar eh, Dubrovnik edha tiffaċċa dizastru ekoloġiku għandi ritratti għawnek li l-istanu rjomlok sabiex tara xinu għaddej u dana ġar, ġarra minħabba kwantitajiet gbar ta' skart l-intefa fil-bahar mill-Albanija u mill-Montenegro u qed jasal għanna fil-Kroazja. Jiena kemm il-darba tlabt il-Kommissjoni Ewropea biex twaqqaf dan id-diżastru ekoloġiku alla volja dawn il-pajjiżi iffirmaw il-Konvenzjoni ta' Barcellona imma l-ammont ta' skart hija dejjem jiżdied u qed jagħmel ħsara lill-abitanti u lill-flora u l-fawna. Jiena ħerqana biex nara eh, l-istrateġija tal kummissjoni Ewropea fuq il-plastik Immenti ma taħsibx li kooperazzjoni reġjonali iktar proattiva bejn l-Istati membri tal-Unjoni u pajjiżi ġirin illi għandhom status ta' pajjiżi kandidati huwa meħtieġ biex ikonna implementazzjoni aħjar tal-politiki ambjentali u mbagħad hemm possibilità li jkun hemm kriterji aktar stretti għal ftuħu l tal-kapitli dwar l-ambjent dik propja hija l-mistoqsija li xtaqt nagħmilek. Grazzi ħafna, is-Sur Parnier. Sur Ministru, Signora Presidentu Kollegi, aħna għedin naqra imbarazzati għawnek għalli xina kont eh, rapporter għal Parlament Ewropew eh, meta eh, kienem dan il-ftejim storiku f'Pariġi f'Diċembru tal-2015 il-COP 21 jina kont ukoll ko-rapporter għal COP 23. Issa qabel dan ismiħ jena rajt teħid ta' pozizjonijiet naħa tijak illi ma jaqblu xejn ma l-azzjoni illi aħna suppost il-kol fl-imkien edin nieħdu fl-Unjoni Ewropea biex niġildu kontra l-bidla fil-klima. Għallu li l-inti bil-miftuħa bil till l-bidla fil-klima huwa uh, leġenda biex eh, ma inventata biex nikkontrollaw il-kapital industrijali. Le, sur ministru naħseb illi realtajiet li qed naraw juru illi l-pjaneta hija medda u li aħna fuq livell tal-Unjoni Ewropea rridu nipprovaw inkunu fuq linja ta' qudiem biex niġildu kontra din il-bidla fil-klima li kiena nittama illi fis-sitxu li ġejjin inti se tipprova anzi ser naxxilek twarra il-konvenzjonijiet personali tiegħek u li se tiddefendi l-pożizzjoni Ewropea fuq il-ġlieda fil-klima. U jien għandi mistoqsija. Il-Presidenza Bulgara tal-Unjoni Ewropea beħsieba torganizza laqa ministerjali speċifika fuq il-finanzjament tal-ġlieda kontra il-bidla fil-klima fil-festenzjoni tal-One Planet Summit illi propona il-President Macron fit-12 ta' Deċembru li għadda f'Pariġi. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Eisend. Grazzi ħafna u grazzi Ministru. Grazzi ta' dak li eh, inti għat jena u koll rritnajt ċaħġa fu il-strategija dwar il-plastik, strategija verament importanti u jena ħadgos nisimak tajt il-li dinja għahda mill-prioritajiet ta'kom. aħna qed nittamaw illi niġbru l-plastik mill-baħar u nġibuh Brussel biex ikun hemm wirja forse nistaw namlu dan fl-imkien jena imħasba ħafna dwar il-saxħa tal-ambjent tal-bahar. Il-Bulgarija għanda kosta twila u il-kondizjoni tajba tal-bahar u importanti għalikom u koll fl-ewwel ta' Ġunju f'Poga se jkun hemm il-Jum Ewropew uh, favur il-baħar. Jiena se nkun involuta f'dak il-jum u jiena rrid ikun naf inti bħala Ministru tal-Ambjent x'beħsibek fuq tiffoka fuq il-biodiversità, fl-ibħra, jew inkella il-bidla fil-klima u l-baħar jew il-kwalità tal-ilma. Jiena nixtieq nisma x'beħsibek tagħmel u naħseb li inti pala Ministru tal-Ambjent għandek tkun involut. Kabbizon. Grazzi, President. Jena u l-ewel net irrit najt illi eh, ħat inħsat nisimak eh, tajt illi għandek dubji dwar il-bidla fil-klima inti taqbel illi għanna niġildu kontra tinġis imma il-bidla fil-klima għandek dubji dwaru le jena naħseb illi inti kont qed titkellem fuq il-ħtieġa illi x-xjenza eh, tikkonferma dawn il-neċessitajiet u naħseb illi x-xjenza diġà eh, konfermatu dan il-bidla fil-klima eh, qegħdin inħossuh Jiena naħseb illi hemm biżejjed informazzjoni biex nifmu x'inhu għaddej bil-bidla fil-klima, ma jiena se nikkonċentra fuq il-konsegwenzi Għaliex ħadd ma jista jiċħat illi l-arar fl-Ewropa ċentrali mbagħad naraw in-nirien fl-Ewropa ta' nofsinhar dawn huma affarijiet illi eh, qed narawhom ta' spiss f'dawn l-aħħar snin, mbagħad il-mekanizmu tal-protezzjoni ċivili jrid ikun naf x'taħseb dwaru, x'taħseb għaliex xina naħseb illi dan għandu jkun mekanizmu b'saħħtu, mekanizmu illi eh, jagħmel jagħti mappa tal-riski fej qegħdin għaliex ir-riski huma differenti fiż-żoni differenti bżonni li jisir xogħol ta' prevenzjoni u anki ta' reparazzjoni ta' tiswija mhux biss Eh, issa, imma anke fuq medja, medda ta' żmien medja u twila għaliex verament bħalissa l-isfidi li qed niffaċċaw qegħdin huma akbar mill-possibilitajiet ta' dan l-istrument. Aħna għandna il-Fond ta' Solidarjetà li laqasmu biżejjed dan irid ikun modifikat sabiex il-kalkolu jsir skont il- il- ehm, il- il dawk ir-reġuni li għandhom iktar nies għandhom ikollhom eh, anke jekk kienu ma' sinjuri għandhom jingħataw ammont ikbar ta' flus għaliex jista' jkun ukoll li hemm reġuni li huma ifqar fejn hemm iktar nies imma xort għandhom bżonn iktar flus. Ministru, Grazzi tal-li ġej tawnek tkellimna il-lum dwar l-anijiet tal-presidenza bulgara fuq l-ambjent. Fl-introduzzjoni tijak inti għat li il-presidenza bulgara se tiffoka b'mod partikolari fuq l-sforzi ta' l-Unjoni Ewropea biex tbiddel eh, jew twaqqaf il-bidla fil-klima Inti meta titkellem dwar il-bidla fil-klima qed tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea u jiena nixtieq inkun naf jekk il-Presidenza Bulgara hix qiegħda taħdem sabiex ikun hemm sitwazzjoni fejn l-emissjonijiet li jiġu mill-agrikoltura dawk l-emissjonijiet li jagħmlu ħsara lil klima jistgħu jinqabdu b'xi mod. Dan huwa suġġett naqra sensittiv bħalissa imma l-emissjonijiet mill mitrobija intensiva tal-annimali huma tant kbar illi bil-fors irridu namlu xi ħaġa dwarhom irridu innaqsu il-numru ta' annimali illi nrabbu u għanna bżon ta' presidenza illi tajt l-affarijiet kif minn art tlaqliq. Jina rrid ikun naf jekk inti intix xqalbini bizzejiet jew inkella intix se toqgħod tagħmel bħal ma għamlu l-predeċessuri tiegħek u toqgħod laqlaq. Grazzi ħafna, Sur Walken. Sur Ministru, jiena nħassat Eh, u eh, qed niskanta b'dak illi qed nisma' jingħad hawnhekk mhuwiex biżejjed illi ngħidu illi hemm konsensus fuq il-bidla fil-klima u ngħidu illi din hija ħaġa tajba jekk inti qiegħed fil-kunsill, naħseb illi dan mhuwiex ambizzjuż biżejjed fir-rigward ta' l-aġenda politika tagħkom. Aħna nafu illi hemm konsensus fuq il-bidla fil-klima u eh, naħseb illi eh, jagħmel ħafna ħsara jekk aħna nibdew nesprimu id-dubji tagħna b'din il-dawn il-formulazzjoni eh, pjuttost stramba anki fuq l-ilma ta' xorb Eh, aħna qegħdin nistennewa bil-ħerqa din l-inizjattiva hemm iktar minn miljun ċittadin fl-Unjoni Ewropea li m'għandhomx ilma tax-xorb nadif. Dan huwa wkoll bbażat fuq il-moviment ta' dritt l ilma hemm żewġ alternattivi fuq livell politiku sabiex aħna natu il-manadif għax-xorb lil dawn il-miljun ċittadin fl-Unjoni Ewropea, jew li konna konnessjoni fissa jew xi mod ieħor x'ti inti. Kelli ma li miss, eh, Sinjura Kadenbach, Grazzi Ministru tal-li ġej titkellem mana, naħseb kont qed tistennija din il-mistoqsija. M'intix se tiskanta tismana najdu li aħna nixtiequ niddiskutu iż-żona ta' Pjerin u eh, jiena rajt ritratti ta' dan ir-reġun u hemm gruppi kbar fost il-popolazzjoni u anki fost l-NGOs illi huma imħasbin. Imħasbin ħafna dwar dan il-park naturali li huwa kopert minn eh, Natura 2000 u dan huwa sit ta' wirt kulturali dinji meta nibqaw eh, nisimgħu n-nies jgħidu dawn l-istess affarijiet hija biss kwistjoni li wieħed eh, jibni funikular imma hemm ħafna affarijiet oħrajn illi qed huma ppjanati u 42 fil-mija ta' dan il-park kollu kemmu se jitpoġġa għad dispożizzjoni tal-ġestjoni tal-ilma u dan huwa permess biss għall-ilma tax-xorb l-ilma ħelu u hemm il-biża illi dana se jintuża għall-impjanti ta' dranaċ u affarijiet simili. Aħna inħossu illi l-miżuri illi ħattu forsi ma jaqblux 100% mal-direttiva Natura 2000 u għalhekk jiena nixtieq illi inti tajdin ftit aktar dwar il-Park Nazzjonali Pirin. Baqa' ftit ħin ieħor jekk hawn xi ħadd ieħor li jagħmel mistoqsija tistgħu. Le, bider li dana mhux il-każ ma' wħadd. Tajjeb, mela, Ministru, tista' twieġeb. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President, u grazzi lill-membri parlamentari għal-mistoqsijiet tagħhom. Għal darboħra se nerġa inwieġeb għal-jom skont kif saruli il-mistoqsijiet kienem erba mistoqsijiet jixxibħu ħafna. Għalek, għal dawk sandwiċeb flimkien is-Sinjura Swizza illi tkellmet dwar l-ekonomija ċirkolari bħala waħda mill-prioritajiet tal-Presidenza Bulgara. F'nar il-16 ta' jannar il-Kummissjoni adottat il-mini eh, package ġemilu fil-fat um, aħna konna ħerqanin, eh, konna qed nistenneħ bil-ħerqa, l-ekonomija ċirkolari jekk jena nitkellem bħala il-President tal-Kunsil, din hija waħda mill-muturi illi se jwaslu għall-ekonnovazzjoni hemm rabta qawwija bejnietom. Aħna se natu priorità l-istrateġija fuq il-plastik u se organizzaw diskussjoni ministerjali waqt il-Kunsill tal-Ministri tal-Ambjent f'Marzu. Dak se jkun l-ewwel kunsill li se jkonna Aħna se naraw kif nistaw nżidu ir-riċiklar, innaqsu s-siti tar-radam u innaqsu koll l-inċenerazzjoni ta' skar tal-plastik. Aħna rridu illi ikonna konklużjonijiet tal-Kunsill li jiġu adottati f'Ġunju. F'dawn il-konklużjonijiet aħna se nippruvaw nagħtu gwida lill-Kummissjoni dwar passi ulterjuri illi jistista tieħu fuq li ma ehm, elementi ta' din l-istrateġija għandhom jenataw priorità li ma għandhom ikunu indirizzati minnu fiħ u malajr se jkunem u kol komunikazzjoni dwar l-interfaċċa bejn il-leġislazzjoni fuq prodotti kimiċi u l-iskart. Il-Sur Pagnu, Signora Cabezon Ruiz, il-Sur Ek, u s-sur Vulcan. Il-koll tkellmu dwar il-bidla fil-klima. Jiena daw se niġborhom flimkien u mbagħad kien hemm mistoqsija wkoll dwar l-ilma dik inweġiba wara. Meta ikun hemm konsensus politiku din hemm xi ħaġa li għandna nissottovalutawha għaliex ix-xjenza taf x'inhu konsensus u fil-politika il-konsensus huwa għodda importanti sabiex jintlaħqu il-miri u l-anijiet. Jekk ma jkunx hemm konsensus fuq livell politiku, il-miri ma jintlaħqux. Fis-xjenza ma tistax titkellem fuq il-konsensus għaliex ix-xjenza kien kollu tfittex. Hemm il-dubji għaliex ix-xjenza għalhekk tkompli tfittex Għalek waqt il-presidenza bulgara, aħna se naħdmu għabbażi ta' dan il-konsensus politiku bejn 28 stat membru u il-konsensus fil-Kommissjoni u l-Parlament Ewropew. Ġifir dan il-konsensus senħarsuħ jiena ma narax għalfejn għandkom tkunu imħasbin, jiena bħala Ministru għall-Ambjent, President ukoll tal konsil u jiena qed naħdem sabiex dan il-konsensus jitkompla u jkompli jeżisti. Is-Sur Volkan tkellem dwar l-ilma tax-xorb. U eh, fil-tweġiba li tajt waqt l-ewwel round tkellimt dwar is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. Din ukoll hija xi ħaġa importanti ħafna, xi ħaġa li iddiskutejnija. meta tkellimt dwar il-kwalità tal-arja fl-introduzzjoni tiegħi imma wkoll l-ilma hija huwa importanti wkoll ma sax ikollok ħames prioritajiet li huma prioritajiet indaqs l-ewwel ħaġa l-ewwel priorità se tkun is-saħħa u dak kollu li jista' jikkontribwixxi għas-saħħa, saħħa tajba huwa waqan fih innifsu, jiġifieri fuq l-ilma wkoll se naħdmu għaliex tagħna u għandu rabta mill-qrib ma' saħħa Eh, Signora Cabezon Ruiz eh, tkellmet fuq l-istrument għal protezzjoni ċivili. Bħala president tal-presidenza rotanti, aħna rridu insaħħu il-ħarsien ċivili ta' ċittadini u eh, f'dan l-isforz rridu innaqsu il-dizastri dan dinja priorità mhux biss fuq livell nazzjonali imma anki fuq livell Ewropew narfu l-importanza politika ta' dawn l-elementi u għalhekk aħna nixtiequ illi jirnexxilna. Aħna nemnu illi se nissodisfaw l-istennijiet ta' ċittadini u illi se jkun hemm perjodu għal jew żmien ta' respons illi jkun iqsar jiġifieri ir-respons jasal qabel. Lil Senjura Majsna jena diġa Ġibta Signora Kadenbach. Inti għamilt mistoqsija? Skużani, skużani, kont qed eh, nipprova niġbor xi mistoqsijiet flimkien ma forsi l-mistoqsija tiegħek ma weġibtiex. Inti staqsejt dwar il-politika nazzjonali, Sinjura Kadenbach Din miex mistoqsija li nistan weġiba bħala President tal-Kunsil, nistan nitħolli iktar f'dettal ras eh, imbras aktar tard biex ma tajdux il qed naħrab minn din mistoqsija. Imma din hija kwistjoni illi eh, hija zona eh, buffer, buffer zone. il, il il-45% l-oħra jintużaw għal sabiex jinkiseb l-ilma tax xorb dan huwa skont il-liġi Ewropea mhux kontrija. Aħna din nitkellmu dwar l-aċċess għax-xorb għall-ilma tax xorb u rridu nużaw l-istess scale. Uh, Kulħadd għandu bżonn ilma nadif biex jixrob Il-Komissarju Vella qal illi fil-Bulgarija ebda liġi man kisret u laqqas ebda liġi Ewropea man kisret. Aħna ma kuna qegħdin niksru ebda liġi la dawk tal-Bulgarija tal u lanqas dawk li huma liġi Ewropej fil-park ta' Pirin. Signora Meissner, Inti tkellimt dwar il-jum illi se jkun iddedikat lil baħar dinax jax ħaġa se ssir fil-Jurgas fil-31 ta' Jannar il-fatt li hemm ħafna skart fil-baħar, ħafna tniġġis. Iva, se, se norganizzaw avveniment, aħna irridu illi l-ibħra ikunu notfa edin nħejju proġett għal eh, studju fuq il-Bahar l-Iswed fuq natur, Natura 2000 din hija xi ħaġa li hija um, rilevanti biss għal Bulgarija, pero jiena irrid inwieġeb mistoqsijiet għal eh, bħala president sa ta' dawn l-28 stat membru. Kull pajjiż illi għandu kosta eh, huwa imħasseb dwar il-protezzjoni tal-kosta. Irridu nsibu bilanċ bejn l-ekonomija u l-ambjent għalix bekk nistaw nwaslu iktar benesseri li ċittadini Ewropej u pjaċir kbir għalija li nistidnek jek tkun tista li tiġi fil-31 eh, f'Burgas il-koll kemmintom daw kolla li tixtiequ tiġu merħba bikom huwa importanti illi nkunu nistgħu nitkellmu mal-deputati parlamentari. Nistennew li narawkom f'Burga. Grazzi ħafna lil ministru Sur Dima, faħna napprezzaw ħafna li ġejt uh, tiddisuti Mana il-pjani tiegħek f'ċerta dettal. nistennew bil-ħerqa li nikkoperaw uh, magħkom. U nirringrazzja ukoll tal-istediniet illi um, offrejtilna. M'hemmx dubju illi serna nkunu qed nagħmlu l mutana biex nippruvaw nattendu dawn l-attivitajiet. Mill-ġdid grazzi ħafna u l-isbaħ xewqat għal sitt il-ġejjin ta' Presidenza Bulgara.